mikrofonu, ma ma tantx kienet point of order dak li għed. Inti għandek tiħu l-kelma skont kif intem ħallas, imma titkellem b'mod xira.